Przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam posiedzenie. Signori, jena nixtieq nerġa' jekk jogħġobkom nibda s-sessjoni seduta, il-minuti ta' seduta tal-bira huma disponibbli jekk m'hemmx kummenti nistgħu nassumu illi il-minuti adottati. Il-punt li jmiss fuq l agenda tagħna huwa bil-ħin għal mistoqsijiet mal-President tal-Kommissjoni. Aħna għanna din l-opportunità u nixtieq nfakkarkom dwar ir-regoli għal din il-parti tad-diskussjoni. Għanna minuta għal mistoqsija u minuta għat tweġiba. Jista' jkun illi tkun minuta u 30 sekonda bħala tweġiba Umbat hemm it tieni parti tas seduta tagħna u fin nofsija li jmiss ħanitkellmu fuq is-sitwazzjoni tas-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u aħna nitolbu lill kollegi sabiex jitkellmu dwar dan is-suġġett minuta għal mistoqsija u minuta għal tweġiba għal kull tweġiba min-naħa tas-sur Barroso. Għandna mistoqsija min-naħa tal-IPP jekk jogħġbok, sinjur. Sur President, ċentru tal-Istudji Ewropej parti mill-istrateġija tas-sena 2020 illi permezz tiegħu qed nippruvaw insibu tweġibiet tal-kriżi ekonomika juruna illi dawn il-miżuri li qed nippjanaw ma tantx huma prattiċi f'dak li għandu x'jaqsam restrizzjonijiet ta' trattat il-ġdid, però l-istati membri għandhom jikkonsidraw eh, qegħdin jikkonsidraw ehm, protezzjonizmu ġdid, nazzjonaliżmu ġdid, allura x'qed tippjanaw intom min-naħa tal-Kummissjoni sabiex nelbu l dawn il-problemi ħalli l-anijiet tal-Unjoni Ewropea jintlaħqu u ħalli bekk ikollna wkoll l-istrumenti tal-komunità li jistgħu jipprovdulna it-tweġibiet li għandna bżonn. Jekk jogħġbok, Sur President, iva b'sorpriża kbira xi politiċi ma xi politiċi nazzjonali qegħdin jagħmlu interpretazzjoni tagħhom tat trattat. Aħna dan it-trattat laqni sabiex insaħħu is-setat tal-Parlament Ewropew sabiex nagħmlu aktar faċli sabiex neħdu deċiżjonijiet permezz ta' maġġoranza kwalifikata u anka jkollna sorveljanza finanzjarja u ekonomika tal-affarijiet interni kif ukoll tal-affarijiet esterni jiena naħseb illi il-Kummissjoni bħala gwardjan tat trattat u tat trattati l-oħrajn u aħna l-gwardjan tat trattat skont l-artiklu 17 tat trattat li aħna rridu nipproteġu l leġizlazzjoni Ewropea u nirrappreżentaw il leġizlazzjoni Ewropea, però għandna l-rwol ukoll sabiex nieħdu inizjattiva leġislattiva u aħna f'dan il-qasam nistgħu nagħmlu biss ix-xogħol tagħna noħorġu bi proposti li nittama li jkollhom l-appoġġ ta' dan il-Parlament. Jien għandi l-intenzjoni li din l-idea nagħmilha realtà nirringrazzjakom. Grazzi ħafna, mistoqsija addizzjonali kjoġbok, Iva. F'Madrid il-Kummissarju Oli Rehn għamel proposta hija jipproponi li jkunu posti sanzjonijiet u fetaħ id-dibattitu propju b'din il-proposta. U jiena naħseb li sanzjonijiet mhuwiex il-mod ta' kif għana nistgħu nsolvu l-problemi fost l-istati membri, jiena naħseb li għeddin nibdew mill qed nibdew naqbdu s-sitwazzjoni minn demban, naħseb illi importanti ħafna li l-ewwel net nimponu il-limiti u mbagħad nitkellmu fuq is-sanzjonijiet. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju kalas ma qalx li kien hemm deċiżjoni, kien hemm l-ewwel dibattitu mal-Ministri tal-Finanzi u l-Kummissjoni ħad tippreżenta l proposta x-xahar dwar governanza finanzjarja imsaħħa u anke sabiex aħna e, insaħħu l-patt ta' stabilità u u anke qegħdin nagħmlu proposta fuq e, in-nuqqas ta' bilanċ u aħna qegħdin niffukaw ukoll fuq din il-problema, però naħseb ukoll li dwar dak li għandu x'jaqsam mal-kontenut u aktar possibbli li bit-trattat il-ġdid nistgħu nagħmlu ħafna iktar dak li għandu x'jaqsam kontroll sorveljanza kif ukoll fil-kuntest tal-EMU l-aqda monetarja Ewropea u barra minn hekk naturalment nirrispetta nagħmlu dan kollu b'rispett sħiħ għat-trattat. Grazzi ħafna sa il-ċermen tal-Partit Soċjalista jekk jogħġbok is-Sur Martin Schulz. President tal-Kummissjoni, l-artiklu 125 jitkellem fuq il-klawżola ta' bailout illi tfisser illi l-ebda stat membru huwa permess illi jipprova jgħin l-istat membru ieħor sabiex iħallas id-dejn. Issa għandna dan il-pakket ta' għajnuna għall Greċja u dan jista' jfisser li pajjiżi bħal Ġermanja illi għal tliet snin sħaħ ilna inselfu il-flus lil dan il-pajjiżi l-oħra li qegħdin fid-diffikultà, issa mhux iridu jieħdu wkoll jassumu wieħed punt ħamsa fil-mija tad-dejn tal-Greċja qegħdin nitkellmu fuq 8.4 biljun euro, ġifieri jekk inti m'intix permess illi tassumu r responsabilità tad-dejn ta' pajjiż ieħor ma naħsibx illi aħna nistgħu nagħmlu profit minn dan kollu minn din is-sitwazzjoni din hija xi ħaġa dan huwa mekkaniżmu illi mhuwiex aċċettabbli jekk jogħġbok sur Barroso. Sur Schultz, it-Trattat ta' Lisbona ma jippermettix il-bailout bejn l-Istati membri u s-soluzzjoni li eh, kienet deċiża sissa ma kienx għada attivata fil-fema tal-Kummissjoni din is-soluzzjoni tirrispetta regoli tat trattat. Jiena naf il-dibattitu għadu għaddej fil-Ġermanja, prinċipalment fil-Ġermanja u anke fil stati membri oħrajn, però jiena nixtieq ngħid li dan il-sibijiet huma żbaljati u li aħna din nikkonsidraw xi tip ta' bailout, mhuwiex hekk fil-fatt, aħna qegħdin nikkordonaw numru ta' self ta' flus qed nippruvaw nkunu kemm jista' jkun kreattivi fis-soluzzjoni tagħna u aħna e, wasalna li biss wara diskussjoni twal ħafna fost l-Istati Membri, però din hija soluzzjoni li tirrispetta trattat u nixtieq nikkonkludi fuq nota politika u ngħid li jiena naħseb li xi ħaġa straordinarja li kien daqshekk diffiċli nsibu soluzzjoni għabbażi ta' solidarjetà favur il-Greċja meta aħna sibna soluzzjoni bazzata fuq solidarità għal Latvja, Rumanija u pajjiżi oħra li kienu f'diffikultà jiena naħseb illi jekk aħna nistgħu nsibu soluzzjoni tal dawl pajjiżi anke għal pajjiżi l-oħrajn nistgħu nsibuha. Kjoġbok Martin Schulz, Sur President, jina naf li jinti t-prova tevita l-mistoqsija tijaj, jina naf li din mistoqsija li jinti t-ixtiq twieġeb, naf. Pero ħanerġan nirrepetilek. repetilek hemm possibilità li l-istati membri jekk huma ħajkunu jistgħu jieħdu dawn il-flus da, ta' dawn il kondizzjonijiet huma jistgħu jagħmlu profitt minħabba li tiselfu l-flus l pajjiż ieħor fiż-żona euro. Jekk inti ma tistax tgħin lil pajjiż ieħor, ma tistax laqqas tagħmel profitt bis-self ta' dawn il-flus jekk jaġbok kellna lil Sarkozy u lil Merkel. Iva, jina ili nitkellem dwar dan is-suġġett ma' Merkel u ma' Sarkozy, infushom għal ħafna ġimgħat U sfortunatament l-unika soluzzjoni li kienet possibbli din li aħna din nipproponulkom. Il-Kummissjoni mill-bidunet kienet qiegħda titlob li jkun hemm sinjal iktar konkret li bbażat fuq is-solidarjetà mal-Greċja, naturalment ibbażat ukoll fuq il-prinċipju ta' responsabilità. Però dak li aħna rridu namlu huwa illi namlu dak kollu nistgħu ħalli il-Greċja tista' terġa' tqum fuq saqajja u terġa' tiffinanzja s-suq tagħha u aħna sibna soluzzjoni illi nisselfu l-flus brati ta' interessi illi ma kellhomx konċezzjonijiet. Il-IMF ukoll stabilixxew ir-rata ta' interess u l-kondizzjonijiet illi bihom aħna ħanselfu flus bċertu emendi u bidliet illi aħna ftemna dwarhom fil-11 ta' April. Grazzi ħafna d-dun mis li miss. L-ewwel net dwar il-klawżola, anzi non-bailout clause it-trattat ma jgħid xek, it-trattat jgħid illi ma nisħat ma jista jobbliga l-istat illi jieħu xi dejn ma jgħidx illi ma, ma tistax taċċetta dawn id-djun. Imma it-trattat jgħid illi wieħed ma jistax jobbliga xi stat membru biex jagħmel tajjeb għal xi djun Issa dak li jibqa' u ma dawk li huwa possibbli skont it-trattat ta' Lisbona u dak li jista' jiġi e, applikat. Issa jiena ngħid illi il-Greċja qed titlob dawn il-flus għal daqstant hemm miżuri oħrajn li huma meħtieġa. Il-Fond e, Monetarju Ewropew hemm bżonn li jinħoloq Sur President tal-Kommissjoni, meta taħseb illi intom se tippreparaw u tippreżentaw pakket b'dawn ir-riformi illi tantem bżonnhom biex tippreżentawhom lil konsil dak li hemm bżonn illi jsir issa illi tippreżentaw pakket ambizzjuż flimkien mal-miżura speċifika li tieħdet għal eh, Greċja anke biex inwieġeb il-Sur Schulz jew nkunu ċari u onesti jekk eh, hemm mistoqsija ta' Sinjura Merkel tidu tagħmlu għam lis-Sinjura Merkel jiena mhix qiegħed hawnhekk biex inwieġeb mistoqsijiet għandhom ta' Sinjura Merkel jien qiegħed hawnhekk biex inwieġeb għandhom tal-Kommissjoni. Fuq dan irridu nkunu ċari, mill-perspettiva tal-Kommissjoni rridu nkunu ċari ħafna is-soluzzjoni li instabet tirrispetta eh, il-prinċipji u irridu nkunu noqogħdu attenti ħafna dwar il-miżuri li se nieħdu l-komunikazzjoni u l-proposti li se noħorġu bihom se joħorġu eh, xar id-dieħel eh, xar id-dieħel se jkun hemm il-komunikazzjoni ta' governanza msaħħa fil żona euro. Rudi Ren eh, ċiva din il-talba biex jippreżenta din il-proposta lill ministri tal-Finanzi. U f'Mejju għal daqstant intom se tkunu tafu x'inhuma il-miżuri illi aħna se nipproponu biex insaħħu l-governanza fil żona euro u anke fl-Unjoni Ewropea kollha kemm Nistaqsi l-Komissjoni jekk l-idea ta' Fond Monetarju Ewropew tamilx parti minn dawn il-proposti deċiżjoni konkreta fuq eh, dan il-punt nista' ngħidilkom illi il-riflessjonijiet tagħna mixin f'direzzjoni illi eh, ma nħolqux istituzzjonijiet ġodda fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja jiena m'iniex ċert personalment illi din hija idea tajba imma ngħid personalment ukoll għax ma teħdiġ deċiżjoni min-naħa tal-kulleġġ illi l-idea ta' xi facility għall-istabilità finanzjarja fil-żona euro jidirli illi hija idea tajba u issa qegħdin nistudjaw uh, idejat differenti biex insaħħu il-mekkanizmi ta' assigurazzjoni biex inwieġbu għal dan it-ħassib illi waslu biex wieħed joħroġ bl-ideja ta' dan il-Fond Monetarju Ewropew. Eh, President, Sur President, jena kont nishtiq il-President tal-Kommissjoni jitlob lil l-Germania biex eh, tislef il-flus bittat li tissellef bihom imma inti laqas kont kapaċi tajt dan. Issa jien għandi mistoqsi oħra fuq akta intom ilkom il-2008 tinnegozjaw l-akta kontra il-piraterija u il-falsifikar. Kien hemm riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew f'Marzu illi jgħidilkom li tirriduċu il-negozjati għall-falsifikar għada wara sena inna li inna nistennew se toħorġu bl-ewwel evalwazzjoni ta' dibattitu u se joħroġ test wara il-summit ta' New Zealand. Jiena nitlobkom u nistaqsikom wara dan kollu il-Parlament se jkollu jgħid iva jew le ma kienx kun iktar intelligenti illi dan il-Parlament kien ikun involut mod iktar ċar sabiex ikun hemm iktar trasparenza fuq dawn in-negozjati għaliex jekk le se sibu ruħkom f'din dan il-Parlament fl-istess sitwazzjoni li sibtu ruhkom fiha fil-każ ta' Swift. Għalhekk ngħidilkom minn issa ejja ħalli jkun hemm iktar trasparenza u toqgħodu xittuna mbagħad it-test eh, lestu negozjatu finalizzat. Jiena għandi l-ikbar rispett għal dan il-parlament sur kompendit u għallek il-kommissjoni u b'mod iktar ċar il-kommissarju il kommissjoni u b'mod iktar ċar il kommissarju il iktar ċar il kommissarju Eh, ah, meċċa dawn il-negozjati u riet li jisiru pubbliċi il-testi kollha ta' dawn il-negozjati li sta' dan se jisiru pubbliċi għada l-21 ta' april dawn il-negozjati bdew qabel ma daħal fis seħħi trattat ta' Lisbona ta' fuq ukoll ebda dubju u għada eh, se tifmu koll li aħna għanna interess li ninvolvu bil-sħiħ il-Parlament Ewropew il-Kommissjoni taqbel li l-Parlament għandu jkollu rwol imsaħħaħ fin-negozjati kollha internazzjonali. Sur President, jew ma noqogħdux nilagħbu bil-kliem jekk intom ma toħorġux bil-trasparenza ma tistax tkomplu bin negozjati peress li issa trattat ta' Lisbona daħal fis seħħ Ġifiri il- il-kwistjoni mhijiex li se titlob l imsieħba tagħkom biex jippubblikaw eh, dawn it-testi għall parlament bil-fors se jkollkom tagħmlu hekk għaliex illum issa qegħdin taħtmu taħt it-Trattat tal Lisbona fit-Trattat tal Lisbona intom obbligati il-lum biex tagħtu iktar trasparenza u tinvolvu l-Parlament għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-Parlament se jkollu jgħid iva jew le u dan mhux ċerti li l-Parlament se japprovaħ idħul fis seħta trattat ta' Lisbona. Iva, jiena naqbel u nappoġġa il-rwol imsaħħaħ li għandu dan il-parlament taħt it-trattat. U kienem bil-fors bżon illi ikonna l-approvazzjoni ta' dan il-parlament. Intom tafu li hemm ċerti negozjati internazzjonali huma aktar delikati u eh, hemm bżonn li jkun hemm ċertu Rizerva ċertu konfidenzjalità imma aħna se nippruvaw ninvolvu l-Parlament li għandu l-kompetenzi li ġew eh, rikonoxxuti mit-Trattat ta' Lisbona fil-qasam ta' negozjati internazzjonali. Przewodniczący Timothy Kirkhope, konserwatyści reformatorzy. Uh, Grazie ħafna Sir Timikov. Grazie ħafna, aħna nafu li kellna l-aħħar aħbar tal-revizjoni tal-Working Time Directive u kif il-koll niftakru il-membri parlamentari tal-Labor tal-Renju kienu kontra din. U s-sanna revizjoni ġdida u ħafna pejzi tal-Unjoni Ewropea jixtiequ li ċittadini tagħhom ikollhom l-għażla jaħdmu sigħat ħafna iktar flessibbli u eh, l-Kummissjoni ħat prezenta proposta li tirrispetta dawn l optouts għal pajjiżi jina għadni mandiċ abbozz leġislattiv tal-proposta fil-but, pero u Huwa diffiċli li tkolli idea wkoll tal-kontenut ta' dawn il-bidliet li ħajkunu proposti. Il-diskussjoni bħalissa għaddejja u hija miftuħa u jiena nixtieq ukoll nkun naf x'inhuma l-opinjonijiet tal-imsieħba soċjali. Aħna din nippruvaw nevitaw illi jkun hemm sigħat eċċessivi ta' ħidma ta' xogħol u aħna rridu nipromovu wkoll il-kompetittività tal-kumpaniji fil-waqt li nipreservaw il-ħajja tal-familja u l-importanza tal-falinja. Li għad diffiċli ħafna sur Kirkov minħabba li inti taf li f'ċertu każijiet huwa diffiċli ħafna nisibu soluzzjonijiet. Aħna din nippruvaw illi konna appoċ kemm jista' jkun wiesa l-proposta tagħna ħalli nkun nistgħu nagħmlu reviżjoni kif supposta din id-direttiva. Jiena nifhimma din Eh, Sur President Barroso, jiena ma rridx niġġudika minissa u nantiċpa r-riżultat ta' diskussjonijiet, però hemm madwar 3 miljun persuna fir-Renju Unit li għadhom ma jistgħux jieħdu fantax ta' din l-opt-out u l-Kummissjoni tkun ma tagħmel aktar diffiċli illi ċ-ċittadini ikollhom iktar diffikultajiet biex jaħdmu. Jiena eh, sfortunatament nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għadha ma tatniex din il-garanzija, però nittama illi Sur Barroso inti tkun tista' tini din il-garanzija. Grazzi ħafna inti vera ġentili, però hemm ħafna u ħafna iktar ehm, pajjiżi mhux intom biss li renju Unit fl-Unjoni Ewropea hemm 26 stat membru ieħor jiena rrid nisma' wkoll il-tħassib leġislattiv tal-pajjiżi l-oħrajn. Din hija kwistjoni sensittiva ħafna fejn Ewropej għandna rridu nippruvaw insibu l-aħjar bilanċ bejn il-flessibilità li għandha tingħata l-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, però anka ehm, għal protezzjoni tal-ħaddima u dan huwa propju dak li aħna din nippruvaw namlu għalhekk aħna din nippruvaw inħeġġu lill-imsieħba soċjali sabiex joħorġu huma bi proposta kostruttiva. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna is-Sur Biski. Grazzi ħafna, Sur President Barroso. Inti kont qed titkellem fuq il-pjanijiet ta' ħidma l-Kummissjoni, kont qed diskuti daw ukoll fil-Parlament u hemm numru ta' ta' kritika li smajna hawnhekk fid-diskussjoni li inti qed li ħadd ipprova tieħu konsiderazzjoni. Aħna ilna nitkellmu fuq il-kriżi u kif aħna nistgħu nelbu din il-kriżi, però jiena naħseb illi xejn ma tantx inbidel anzi fuq fis-sitwazzjoni tal-banek. Allura jiena nixtieq nsaqsik inti taħseb li aħna għamilna biżejjed, il-Kummissjoni għamlet biżejjed sabiex nsibu soluzzjoni jew inkella aħjar x'għandna bżonn iktar ħalli aħna niżguraw illi fil-fatt nistgħu insolvu nistgħu verament insolvu il-kawżi ta' din il-kriżi ekonomika ħalli din ħaġa ma terġax issir. Iva, grazzi llum fil-preżentazzjoni tal-programm ta' ħidma tagħna aħna fis-settur finanzjar nistgħu nagħmlu nistgħu ngħidu li għamilna xogħol sostanzjali f'dan il-qasam però tfadlilna ħafna x'nagħmlu. Jiena naħseb il-proposti tal-Kummissjoni kienu proposti xirqa u ġusti u naħseb illi Eh, fċertu każijiet il-livell ta' ambizzjoni tal-proposti tal-Kummissjoni kellhom jiddajfu minħabba tħassib tal-Istati membri u għankan dawn il-proposta jkunu konsiderati fil-Parlament, però lista li jena il illum fil-Parlament illi forsi ħanżidu xi punti magħhom, però hemm xi kwistjonijiet speċifiċi li aħna nistgħu naħdmu b'mod konkret fuq. Pereżempju jiena nappoġġa din l-idea tal-levi tal-banek, jiena naħseb ukoll li huwa ġust illi l-industrija tal-banek wara l-problemi kollha illi nħolqu fis-sitwazzjoni ekonomika in ġenerali tagħti kontribut dan is-settur għandu jagħti kontribut għal ġejjin tal-ekonomiji tagħna. Naturalment aħna bħal dejjem nippruvaw nżommu bilanċ, aħna maħniex qegħdin nippruvaw ndajfu settur importanti ħafna, settur finanzjarju għalina l-koll, però naħsbu li hemm bżonn ta' iktar miżuri ħalli nerġgħu inħeġġu il-fiduċja fis-settur finanzjarju Ewropew. Grazzi ħafna nixtieq insaqsi mistoqsija qasira supplementari jekk tippermetti li s-sur Barroso. S-sur Ackerman mhuwiex faċli sabiex tikkonfinċi huwa il-kap tal-Bank Ċentrali u qal illi qed jipprova illi jkollna mill-inqas 25%. U qed jgħid illi jixtieq il kollu 25% ta' profit. Dan huwa s-sura Kerman li huwa il-mexxej ta' Deutsche Bank u jixtieq li kollu 25% eh, ta' profit. Skużani jgħid is-sur Barroso, jiena ma segwejx l-istqarrija li għamel is-sura Kerman allura ma nistax nwieġbek. Grazzi l-Europa tal-Libertà u Demokrazija, is-sur eh, Earl of Dartmouth. Minħabba l-krizi ekonomika u finanzjarja u l-krizi tal-bank li seħħu dawn xeklu l-banek l-gbar l-IKB, l-Royal Bank of Scotland, Fortis, etc. Ħabba dan, inti taċċetta li l-direttiva tal-fondi ta' investiment alternativi qed ikunu taħsara għal-Renju Unit u dawn huma inizjattivi regolatorji mmexxija ħażin minn naħta l-Kummissjoni u ma mirati lejn il-mira ħażina? Assolutament le, jgħid is-Sur Barroso, naħseb li hija inizjattiva tajba ħafna. Din hija qiegħda hemm apposta biex terġa' twassal għall fiduċja f'settur tant importanti tas-swieq finanzjarji. Għalek, aħna nħossu li fl-interess ta' settur finanzjarju li jkollu kredibilità. Rridu nkunu ċari dwar dan. Issem problema tal-kredibilità tas settur finanzjarju. U dan oriġina minħabba mġiba irresponsabbli minn naturi prinċipali f'dak is-settur mhux biss fir-Renju Unit iżda pajjiżi oħrajn Ewropej. Iżda din oriġinat ukoll fl-Istati Uniti u lek Hemm problema ta' regolamentazzjoni u nħossu li regolamentazzjoni li ressaqna hija bilanċata, hija bilanċ tajjeb u m'għandix twassal għal xkil fis-settur finanzjarju, anzi qed biex tibni l-fiduċja għaliex is-settur finanzjarju għandu bżonn din il-kredibilità biex twassal għal finanzjament tal-ekonomija. Iva, Sur President, l-IIFM eh, pala direttiva, kif ħatkun tista twassal għal fiduċa fis-settur finanzjarja meta hemm problema bil-banek kommerċjali kbar. Dik hija l-mistoqsija tiegħi. Jiddispjaċini iżda ma naqbilx miegħek li l-problema hija mal-banek il-kbar. Il-problemi tal-Istati Uniti ma, ma nħalqitx propju minħabba l-banek il-kbar. Kienet problema tal-banek mhux kummerċjali fuq il-soċjetà ta' investiment u fuq il-fondi alternattivi wkoll. U għalhekk ma naqbilx miegħek li nħalqat mill-banek il-kbar għaliex ħafna mill-banek il-kbar ma kinux responsabbli l-kriżi. Hemm ħafna atturi li għandhom grat ta' responsabiltajiet irridu ngħidwa fiċċara, fiċċar din u dan nħoss li l-livell xira ta' regolamentazzjoni huwa tajjeb kemm għall banek kif ukoll għall-lodot jew operaturi fis-suq. Fisem l-naj Mr. Bronze. Grazzi, President. L-IAS e ħatkun responsabli fisem il-reprezentant Oli. Il-ruol ta' reprezentant Oli skont l-artiklu 18 huwa li imexxi il-CFSP tal-Unjoni Ewropea. Ek kif ġi mandat mill-Kunsill. Dan il-Kunsill huwa rappreżentat mill-Istati membri u għalhekk fossi gruppi politiċi ta' dan il-Parlament rridu li jaqdu rwol ukoll f'dan is-servizz estern għaliex il-Kummissjoni għandha tipprovdi 50% tal-personal tal-EAS u l-EAS m'għandix tkun soġġetta l-influenza minn intergovernmentalizmu. Iskużani għal din il-kelma, mhix kelma tiegħi, izdija kelma li ġejja mill-Kunsill Ewropew. Dan kollu jider li qed juri li fil-veru sens tal-kelma li IES e ħajkun immexxi mill-Kummissjoni Ewropea jew inkella mill-rappreżentantoli tal-Kunsill. Din vera jew le? Taqbel? Le, ma naqbilx Mija jgħid il-President. Fil-fatt il twaqif tal- pożizzjoni istituzzjonali tal-Viċi President u rappresentantu li hija xi ħaġa importanti fit-Trattat ta' Lisbona. Il-kompetenzi intergovernattivi huma ħaġa u l-kompetenzi Ewropej huma ħaġa oħra. Din hija prerogattiva tal-istati membri jekk jkunux intergovernattivi jew le. Iżda hemm kompetenzi oħra li m'għandhomx imorru fid-dimensjoni intergovernattiva, zdandom jinżammu fil-metodu komunitarju. U għalhekk ir-rappreżentantoli, viċi President tal-Kummissjoni, għandu żewġ ruoli ser kollha tagħmel l-almu tagħha mill-lodot kollha disponibbli dawn iż-żewġ kompetenzi flimkien. Għalhekk ħajkun hemm kompetenzi fejn i tista' tiżviluppa Fihdan il-Kummissjoni bħala Viċi President tal-Kummissjoni iżda taħdem id fit mal-Istati Membri mal-Kunsill u nħoss li dak huwa kontribut biex ikonna eh, relazzjonijiet esterni tal-Unjoni Ewropea aktar hemm saħħa biex ninsaħħu l-pożizzjoni tagħna u l mażni tagħna quddiem id-dinja. Nifhem il-konsistenza eh, interna tiegħek bħala Eh, integrazzjonalist Ewropew li minix, iżda emma affarijiet li morru li lin mit-Trattat tal-Lisbona. U dawn kważi qataw għal barra minn kollox għal kollox il-Kunsill li jirrappreżenta kifet l-Istati membri. Jiena qatt ma jiena il-parir li morru kontra t-trattati, għaliex aħna s-sisa ta' trattati. U għalhekk L-istituzzjonijiet kollha jridu jirrispettaw it-trattati u dan joħloq bilanċ u naħseb li dan il-bilanċ irid jiġi rispettat. Jirrappreżenta progress meta mqabbel ma' modi fejn aħna kellna istituzzjonijiet differenti li kellhom jitrattaw interess komuni importanti, ġifiri difiża tal-valuri Ewropej fid-dinja. Għalhekk inħoss li hija possibbli fid-dawl ta' trattati li niksbu dak li trattati huma maħsuba li jiksbu fi spirtu tajjeb ta' kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kollha u fir rispett sħiħ tal-Istati Membri tagħna. Grazzi, temmejna ir-round tal-mistoqsijiet ġenerali, issa ngħaddu għal suġġett aktar dettaljat. Is-sitwazzjoni tal-impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Jiena niġi minn naħat isfel l italja fejn l-ekonomija hija bazata fuq il-kumpaniji żaru ta' daqs medju. L-industrija llum qiegħda tiffaċċa diffikultajiet kbar minħabba prodotti li jiġu mill azja u miċ-Ċina għalina li nipproduċu par zarbun fl-Italja iqum madwar 13 euro fil-waqt li zraben miċ-Ċina jiswew xi 5 euro għallek istax qed jiġri li l-imprenditori qegħdin imorru jaħdmu band oħra jew inkella qegħdin jgħalqu um, x'qed jiġri nies qed jitilfu xogħolhom u t-territorju qed jiftaqar. Meta niltaqa' mal-imprenditori għajdunna x'qed tistennew biex iddaħlu d-dazzi u t-taxex għaliex eh, ċ-Ċina qegħdin jipproduċi dal-prodotti bil- um, prezzi daqseg baxi għax it-fiċċina jaħdmu tfal minar ebda assigurazzjoni minar eh, eh, eh, xejn. Meta jiena niltaqa' ma' dawn l-imprenditori x'se ngħidilhom illi qed tagħmel l-Ewropa linu mal din il-kriżi irreversibbli li qed tara ħafna kumpaniji li qegħdin ifallu, ħafni impjiegi li qed jiebu. l-Italja, in-naħa tisfel tal-Italja edha dejja minn kriżi li hija irreversibbli. Għandi bżon li jkolli tweġibiet xnati mal- ma' ċittadini tagħna. Nifhem tħassib tiegħek u rrid nitkellem fisem l-SMEs li huma il-motur l-aktar importanti għal kattir tal-impjiegi fl-Ewropa. Kif nistgħu nwieġbu għal din il-kompetizzjoni li qed niksbu minn partit oħra tad-dinja li għandhom standards baxxi fir-rigward ix-xogħol fir-rigward l-ambjent ukoll. Dawn Is-soluzzjonijiet hija mhux li nagħlqu l-frontieri tagħna x'aħna l-akbar esportatur fid-dinja. U għalhekk is-soluzzjoni hija li nippromuovu xogħol deċenti u naġġornaw l-standard soċjali tagħna madwar id-dinja. Dan huwa metodu li inna nippruvaw nimbuttaw fil-G20 u anke fl-ILO, l-Organizzazzjoni Internazzjonali ta' xogħol u mal-imsieħba tagħna. Iżda ma naħsibx li hija soluzzjoni li konna strumenti ta' anti-dumping iktar mill-li kunem dumping. Mis soluzzjoni li nalqu l-frontieri tagħna mal-imsieħba importanti tagħna kalla tkun telfa lina. Eh, Grazie ħafna, President. Issa sur Papa Nikolaw. Kire Proedre, me aformi din diaxiri Is-soluzzjoni tal-problema tal-Greċja diġa tkellimna fuqa aħna l qegħdin insegwu mill-qrib l-iżviluppi u il-mod kif qed eh, tiġi indirizzata din il-problema aħna għandna tip ta' perċezzjoni għandna nħossu illi l-Konsil qed jitwarrab mill-Konsil anzi li l-Kunsill hija tippoġġi l-Kummissjoni b'dara mal-ħajt. Issa, għal dak li għandu xjaqsam ma l-argumenti kollha li aħna bħala Grigi qegħdin niffaċċaw il-Kummissjoni tibqa' tagħmel dikjarazzjoni teknokratiċi nitkellmu dwar l-ekonomija, nitkellmu dwar l-Unjoni Monetarja fejn l-elementi sovranazzjonali se jkunu ta' importanza kbira l-istrateġija ambizjuża ħafna tal-wara l-2010, l-ġlieda kontra l-qat, il-ġlieda kontra l-faqar soċjali u l-Kummissjoni kif tista' ma jkollix ir-wolt f'dan kollu. Kif se tagħmel dawn l-istrateġiji konkreti? Grazzi. The issue of employment, as you know, is l impiegi jorbtu fuq is-sitwazzjoni ekonomika palma tafu, rridu nkunu ċari dwar dan. Ma nistawx nerġgħu nġibu l-livelli tal impiegi li kellna qabel il-kriżi qabel ma nibdow nerġaw niksbut kabir fl-Europa u għalhekk aħna qegħdin nikkonċentraw l-sforzi tagħna għal ejjun ġodda ta' tkabbir u nippruvaw nerġaw inwaslu għal tkabbir li huwa tant importanti għall-Unjoni Ewropea. Dik hija l-priorità tagħna issa. Madana kollu hemm ċertu miżuri li ttieħdu apposta għall impigi Proponijom fl-istrateġija tal-2020 għal ħeli ġodda l-impigi ġodda għal programmi tal-Unjoni Ewropea, iżda l-ħaġa bażika hija li jerġa' jkun hemm il-kundizzjonijiet ta' tkabbir, inkluż il-fiduċa fl-ekonomija tagħna. Fir-rigward is-sitwazzjoni Griega bħalma tafu rridu li jkun hemm fiduċa fil ġejjini tas-sitwazzjoni Griega u għalhekk ma, ma tiddependix kollox fuq iż-bilanċi fiskali. Grazzi ħafna. Nkellem li miss. No, kolik Frederick Derdew. Mr. Derdew. Monsieur le Président. Sir President, is-sitwazzjoni tal-impjegi fl europa hija waħda inkjetanti ħafna fl-2009. 2.7 miljon persuni fl-żona euro tilfu xogħol. u ir-riskju tal-faqar żdied bi 8% minar man isu illi 17% tal-popolazzjoni qegħdin jgħixu kważi fil-faqar. Għalhekk din is-sitwazzjoni ma taħsbux l-istrateġija bbażata eh, fuq żewġ elementi titwetta jiġifieri nsaħħu il-possibilità ta' xogħol deċenti l-istrateġija tal-2020 kien jisħu illa illi tinkludi eh, dan l-element f'mod iktar ċar. U għalhekk issa kif tistaw jew kif se toħolqu impjiegi li jkunu iktar favur l-ambjent. Umbat iż-żaza, semmejtu semmejtuhom imma uh, kif, kif se tinvolvuhom imbagħad iż-żieda tal eh, dawn it-talbiet talbit ta' taż tal-fond għal globalizzazzjoni hawnhekk il-President jinterrompi. Tous les problèmes que vous avez évoqués il-problemi illi semmejtu intom huma inklużi fl-istrateġija ta' l-2020 ix-xogħol deċenti diġà semmejthom fil-political guidelines tiegħi u anki l-eżistenza ta' politika reali ta' xogħol għall-Ewropa u politika illi tara li jkun hemm industrija li tkun sostenibbli fl-Ewropa, politika iktar moderna, iktar orjentata lejn is-sostenibilità u anke żgħażagħ hemm mill-inqas eh, żewġ eh, flagship initiatives l-inizjattiva pal Youth on the Move u New Skills for New Jobs. Aħna sħaqna fuq xi għanijiet pal per eżempju dik li l-edukazzjoni, l-ġlida kontra l-faqar u ġlida għall-inklużjoni soċjali hemm din l-istrateġija, hemm dawn l-elementi inklużi fl-istrateġija il-qat bħalissa l-ġlida kontra l-qat hija l-ewwel priorità tagħna u naħseb li l-iżvilupp ta' din l-istrateġija se tippermettina li niksbu riżultati importanti fil-ġlieda kontra l-qat. Dziękuję. Kollega Sergio. Grazie ħafna, President. Issa Sur Koferati. Grazie. Grazie. Sur President, bħalma taf il-qat qed jiżdied u żdied f'dan l-aħħar snin fil-pajjiżi kollha Ewropej għalla volja b'mod l-level differenti minn stat membru għalli ħorru se jkompli jizdiet l-ekonomisti kollha jaqblu li se jkun bżonn għal-menu sentejn sabiex eh, kunem irkupru indaqs kullimkien u għal 10 snin oħra l kupru se jkun bax u għal daqsant musejnħol un piegi dan iż-żieda fil-qat, per eżempju, se jwassal għal ġenerazzjonijiet ta' zaza illi mhux se jkun jistgħu qatt jidħlu fis-suq tax-xogħol. Għalhekk inti ma taħsibx illi eh, f'sitwazzjoni bħal din hemm bżonn illi nippromovu għal-strategija eh, sabiex inħarsu it-tħul ta' kulħadd u zaza huma emerġenza ġifiri jridu naraw li jkun hemm dispożizzjonijiet speċifiċi li għalihom Eh, jagħmel tajjeb eh, għat-telf ta' tampik li u sakemm dawn se jibqgħu barra mis-suq tax-xogħol. Ivan dak raġun f'din is-sitwazzjoni fuq is-suq tax-xogħol, fil-fatt is-sitwazzjoni qed komplet tmur allar. Anki jekk għandha pass aktar kajman meta mqabel ma qabel qed naraw passi ta' stabilizzazzjoni f'ċertu stati membri iżda ilu disa xhur issa minn mindu l-ekonomija bdiet tirkupra minn din ir-reċessjoni qawwija u fadal aktar żmien din is-sena qabel ma tibda eh, kollha impatt fuq il-suq dinji għalhekk irridu nifukaw issa fuq l-impjiegi u għalhekk iż-żgħażagħ għandhom kundizzjoni ta' tħassib bħalma qed. Aktar minn 20% ta' żgħażagħ huma qiegħda fl-Ewropa U għalek aħna nedejna tlet inizjattivi għaddin is sema għaddin is-sena tnej diġa semmejtom, mbagħad hemm ukoll l-inizjattiva għadkattir ta' impjiegi. Aħna rridu ntejbu t-taħriġ għall-impjiegi flimkien ma l-iskemi apposta mill Sond Fond Soċjali Ewropew u anke lajnuna wara l-gradwazzjoni, it-traineeships biex bekk ikun jistaw jagħmlu l studju tagħhom u l-esperjenza ta' xogħol barra minn mill-pajjiż. Sur President, il-ġimgħa li għaddiet il-Fondazzjoni Ewropea tal-Klima nidiet ir-roadmap tal-2050. Din turi tliet modijiet kif nistgħu naqsu l-emissjonijiet tagħna b'80% sal-sena 2030 aħna nistaw nsiru autosuffiċenti fil-rizorsi tal-enerġija b'tali mod u nistaw naraw tkattir ta' xogħol permezz ta' nuqqas ta' użu tal-biossidu tal-karbonju fl-ekonomija tagħna. Fil-livell Ewropew għalhekk il-Kummissjoni ħaj jaqbel ma' din ir-roadmap ħaj jaħdem biex l-Unjoni Ewropea ikollha eh, tnedija ġdida tal-politiki u miżuri ta' politiki meħtieġa Fir rigward it-kattir tal-postijiet ta' xogħol, inti Sur Barroso ħatuża din l-idea biex tqajjem l-istati membri biex jibdew jieħdu l-azzjoni meħtieġa? are aware of that uh, report of the European Climate Foundation and indeed uh, Jena konxu ta' din l-inizjattiva u taħt l-istrateġija tal-2020 nedejna l-inizjattiva u l anija li trid tagħmel distinzjoni bejn it-kabbir u l-postijiet tax-xogħol biex twassal għal aktar impigi wara kollox. Din kienet parte mill programm ta' ħidma tal-Kummissjoni mill-2010 lilin u l-intenzjoni tal-Kummissjoni hija li naddu għal l-użu aktar baxx tal-biossidu tal-karbonju sal-2050, speċjalment fis-setturi tal-enerġija u tat trasport. Bekk nkun qed noffru qafas ta' medda twila ta' żmien għall-investiment u għax-xogħol. Aħna nħossu l aġenda tal-ambjent tista' tkun ta' importanza biex inkunu nistgħu noħolqu aktar impigi, speċjalment dawk li jħarsu l-ambjent. Grazzi. Is-Sinjura Tripoli. Thank you, Mr. President. Grazzi, President, Kommissari. Ħafna tħabbiriet ta' odod ġodda tal-IT bħal Google Book u iPad għandhom iħaffu il-format digitali ta' ċertu kodba bħal per eżempju kodba elettroniċi, iżda ħafna inizjattivi bħal dawn ġejjin mill-Istati Uniti. Il-Kummissjoni xed tagħmel biex tippromuovi d-digitalizzazzjoni fil-kontinent Ewropew. Called Europeana, Europe's Digital Library l-Europjana, l-Biblioteka Ewropea hija inizjattiva simili li qed nagħmlu fil-kontinent tagħna. Aħna nipprovaw nagħmlu digitalizzazzjoni u nipprovaw nżommu l-kultura tagħna matul iż-żminijiet. Aħna qegħdin nagħmlu ukoll xogħlijiet importanti rridu nevalwaw jekk l-isforzi tagħna u l-imsieħba pubbliċi u privati u miex kapaċi jilqgħu din l-isfida tas-soċjetà. Il-Viċi President Cruz u Vasilju ħajnidu kumitat propju fuq dan il-suġġett u s-sur Levi u Nigerman u Jacques de Duker ħajkun ħikollom darwol bħala għal dan il-kumitat ħajpromovu din l-idea biex nħarsu l-wirt tagħna ta' digitalizzazzjoni dejjem skont id-drittijiet tal-jeddi tal-awtur. nam niksbu dan il-an sal-aħħar ta' din is-sena. Eh, Grazzi ħafna. Sur President, President tal-Kommissjoni, issa jiena nixtieq nkun naf skont int x'se jkun l-impatt fuq is-settur tal-avjazzjoni ta' l-interruzzjoni fit-titjiriet il-Financial Times tal-lum qalet illi din l-interruzzjoni li blokkat iktar minn 7 miljun passiġġier madwar id-dinja Swiet 200 miljun dollaru kuljum lil dan is-settur se jkun l-impatt fuq l-impik f'dan il-qasam. Għaliex naħseb għalhekk inti, per eżempju, l-Sur Von Rampoy ma, ma kontux prezenti fil-funeral tal-President tana fil-Polonia. Jina nishtiq illi l kwestjoni tal-funeral irrit inħallija separata. Jina kelli rispet kbir għal-President Kijinski u għamil da kollu l-istajt biex nattendi l-funeral tijaw. Jina kont prezenti għal kull ċerimonja uh, illi eh, nżammu għad-onur tal-mewt tal-President tal-President u ma nafx kif tistaw tikkritikawni b'dan il-mod u tużaw il-mewt ta' dawn il-persuni biex tikkritikaw lill istituzzjonijiet Ewropej. Jiena għamil da kollu l-istajt biex nattendi sal-aħħar minuta. Il-problema kienet illi s-sibt fil-axija tard ħafna għaluli illi t-titjira li kienet organizzata mill-autoritajiet eh, tal-Belġum eh, kienet ġiet imħasra u ma kienx possibli għalija li nattendi u għalda santina rritna mill ċara illi jien naħa tijaj għamilt ħilti biex nattendi, biex nati unur lil mux biss il-mewt tal-President Kiġinski imma l-Polonja kollha kemmi. Issa, dwar il-mistoqsija fuq il-qasam tal-avjazzjoni, Aħna nafu ximpat kbir din l-interruzzjoni se jkollha fuq il-qasam il tal-avjazzjoni u għalhekk qegħdin naħdmu biex naraw kif nistgħu nejnu l-industrija tal-avjazzjoni Ewropea Eh, qed isir ħafna telf minħabba illi dawn it-titjiriet kellhom jitħassru u għal bosta ġranet u għalhekk hemm bżonn illi aħna nfittxu sitwazzjoni globali biex nagħtu daqqatit lil din l-industrija toħroġ mill-kriżi. U aħna qegħdin naraw nfittxu mezzi u narawx possibiltajiet hemm biex uh, naraw kif nistgħu forsi ntaffu xi ftit permezz tar-regoli ta' lajnuna statali. Grazzi ħafna. Is-Sur Kontis. Sur Barroso, skont il-dati uffiċjali sal-2006 il-qat kien bejn 8 u 9 fil-waqt li Eh, eh, trattat ta' Lisbona kien jitkellem dwar eh, okkupazzjoni u impieka għal kulħadd. Issa nafu illi l-impiek se jkompli jonqos dan huwa vulkan illi qiegħed hemmhekk lest illi jiżbroffa biex nużaw immaġini illi bħal dażmin kulħadd jifhimha. Il-font monetarju internazzjonali intervjena anzi il-qat żdiet il-Kummissjoni ħasbet dwar l-impatt li dawn il-politiki ta' austerità qed ikollhom politika ta' austerità illi anki inti stess qed tippromuovi biex eh, joħorġu mill-kriżi il-pajjiżi. Inti ħsibt x'impatt se jkollu dan kollu fuq l-ekonomija tal-dawn il-pajjiżi. Taħseb illi b'dawn il-politiki se tnaqsu l-qatt fl-Ewropa? Ara, aħna maħn fir rigward tal-Greċja deċiżjonijiet ittieħdu mill-awtoritajiet Gregi imma żgur illi inti tifhem illi din is-sitwazzjoni ta' zbilanċi makroekonomiċi fil-ekonomija Grega hija waħda negattiva ħafna għad kabbir u anki għall-impjeg. Naseb illi huwa ċar li jekk ma jkunx hemm fiduċja fil-finanzi pubbliċi tal-Greċja mhux se jkun hemm investimentu tkabbir fil-Greċja u mingħajr tkabbir ma nistgħux noħolqu impjiegi. Għalhekk naħseb li l-istabilità makroekonomika m'għandniex impoġġuha eh, nagħmluha fl-istess offa ta' tkabbir, irridu naraw kif se ngħaddu dal-perjodu ta' tranzizzjoni kif se nistimulaw l-ekonomija. Imma rridu wkoll nirrispettaw il-bilanċi meħtieġa tal-istabilità makroekonomika u għalhekk naħseb li huwa fl-interess tal-ekonomija Griega u tal-ħaddiema Griegi illi malar kemm jista' jkun ikollhom il-kredibilità fir-rigward tal-finanzi pubbliċi tagħhom is-Sur Paul Rubik issa. Grazzi, Sir President. Jina nishtiq nirreferi għall-eruzzjoni tal-vulkan u sħaba ta' irmit u l-impatt li se jkollu fuq l-ambjent dan kollu, x'nistgħu namlu biex naraw illi mhux se jkomplu jintilfu impiegi minħabba uh, dawn il-limitazzjonijiet minħabba din id-direttiva fuq il-partikoli il ta', ta irmiet. Dil-problema tal-vulkan hija l-barra mill-kontroll ta' kulħadd kemm tal-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll tal-gvernijiet nazzjonali hija xi ħaġa li ġrat u issa rridu niffaċċaw il-konsegwenzi tagħha. U fir-rigward tal-industrija tal-avjazzjoni aħna qegħdin naraw diġà għadna, naraw x'nistgħu nagħmlu u dan ibbażat fuq il-preċedent tal dak li ġara wara l-attak ta' Settembru fil-Istati Uniti rridu naraw il-ħsara eh, li saret u naħseb li ikun aħjar illi ma noqodux inrawmu ħafna paniku dak li huwa importanti issa huwa li aħna naraw il-ħsara li saret u naraw x'nistgħu nagħmlu fuq livell Ewropew. Inżommu f'moħna ħaġa waħda importanti fuq livell Ewropew. Aħna għanna 1% tal-budget pubbliku, 99% l-oħra qegħdin fl-idejn tal-Istati membri. Għalhekk naħseb ma tistgħux tippretendu li l-Unjoni Ewropea salva e, solvi l-problemi kollha meta aħna m'għandniex propju il-mezzi finanzjarji biex insolvuhom. Il-kollega Boris Kjoġbu. Sir President, fl-istrateġija tal-2020 titkellmu dwar il-qat li qed jiżdied u l-edukazzjoni. Jiena nixtieq nistaqsik jekk il-Fond Soċjali Ewropew u l-fondi għal riċerka u l izvilup u x'se jinżammu fil-budget għal-ġejjeni għal dan huwa għapropju il-qofol il-ċavetta li waslu għal iktar innovazzjoni u iktar impiegi. Ma taħsibx illi għanna nifukaw u kol fuq eh, investimenti fil- eh, kumpaniji ta' daqs zaħir għalix dan jista iwassala l-iktar impiegi, impiegi li tantem zonnom bħalissa Iva bħalma tafu fil-strategija tal-2020, l-edukazzjoni waħda mill-miri tagħna dana biex anki niġġieldu kontra eh, dawk eh, l-istudenti li forsi eh, jitilqu mill-iskola kmini u nħeġġuhom biex ikomplu bl-istudji tagħhom. Aħna ma nistawx naħsbu li kunem iktar impiegi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm livell ta' edukazzjoni iktar oli bżonn li kunem mobilizzazzjoni ta' rizorsi ftit minnhom mill-istati eh, membri u oħrajn mill-Unjoni Ewropea iktar qoddim niddiskutu l-perspettivi finanzjarja għadna ma wasalni għalihom. Imma naħseb illi trid tittieħed xi azzjoni fuq livell Ewropew biex nikkomplementaw l-isforzi illi qed jagħmlu l-gvernijiet nazzjonali. Eh, diġà minn issa il-Fond Soċjali eh, qed jieħu ċerti azzjonijiet biex iż-żgħażagħ ikunu jistgħu Eh, jagħmlu ċertu eh, jiksbu ċertu taħriġ. Aħna nemnu illi hemm bżonn illi nibqgħu ambizzjużi fuq f'dak li nistennew u l-użu li nagħmlu mill-istrumenti Ewropej. Grazzi ħafna. Signora Stanthock, President, il-biraħ għalulna illi Eh, l-Opel f'Antwerp se tala dan huwa wieħed minn bosta eżempji ta' impjiegi li qed jintilfu fl-Ewropa il-ħamis li ġej l-Unjoni eh, l-Unions Ewropej Industrijali se jkollhom dimostrazzjoni u dwar l-standards industrijali tal-Europa ġejjeni, kif nistgħu għom dawn il-kollegi jridu impjeg għal kulħadd u jridu politika Ewropea li tieħu eh, azzjoni deċiżiva aħna jridu tweġibit, tweġibit konkreti issa mhux minna għu ħames snin oħra il-programm ta' ħidma tagħkom ma tantxu speċifiku. Inti referejta l-linji gwida u għal position paper fuq l-istrateġija Ewropea għall-2020. Naħseb li din mhix speċifika bizzejiet hemm bżonn ta' iktar eżempji x'se tagħmlu, x'intom fiħsibkom li tagħmlu biex tħarsu l-industrija strateġika tagħna fl-Ewropa u x'inhu r-rwol tal-Kummissjoni fil-ġejjeni tal-industrija tal-karozzi u l-ħarsin tal-impjegi. L-linji gwida fuq l-impjegi jiddependu wkoll fuq it-kabbir ekonomiku kollu kemmu imma aħna għanna erba linji gwida li aħna inkabru in l-parteċipazzjoni fil-suq ta' xogħol li konna forza tal-ħaddiema li kunu imħarġa li kunem uh, eh, il sistema tal-edukazzjoni aħjar li kunem talim tul il-ħajja u l-ġlieda kontra il-faqar u l-eskużjoni soċjali dawn huma linji gwida ġenerali li aħna bħala istituzzjonijiet irridu naħdmu biex nilħquhom u nimxu skontom fuq livell tal-istituzzjonijiet u l-gvernijiet nazzjonali. Eh, Memx soluzzjoni maġika għal qatt fl-Ewropa. Is-soluzzjoni trid tinsab u trid tinkiseb mill-miżuri kollha li waslu għal tkabbir rispett tal-stabilità finanzjarja fiduċa fil-iswieq tagħna li aħna nużaw il-potenzjal kollu tas-suq intern Bekk nistaw naslu dwar l-industrija tal-karozzi iva aħna nafu li kienem kapacità eċċessiva mhux biss fl-Ewropa ma fid-dinja u aħna qed nżommu għajnejna fuq fuq din is-sitwazzjoni qegħdin niddiskutu wkoll ma' trade unions dan is-settur. Signora Hanu Takula. Grazie. Sur President Iva, fimti li dan kien zbal mish l-ewwel darba jiena bniedem wara kollox. Mistoqsija lill-Kummissarju, lill-President tal-Kummissjoni hemm ħafna qat fl-Ewropa 20% eh, ta' żgħażagħ huma qiegħda u ħafna persuni qed jitilfu xolom. Ħafna minn dawn in-nies qed jitilfu xogħolhom għandhom iktar minn 50 sena fl-istess ħin fl-Istati Membri Eh, et eh, nisimaw min jgħid illi hemm bżonn intawlu l-ammont ta' snin li l-persuni jibqgħu jaħdmu li joħorġu bil-pensjoni iktar tard. Hemm bżonn ta' iktar ħaddiema u hemm bżonn l immigranti. Għalhekk hawnhekk hawn kontradizzjoni jekk aħna rridu tassew illi eh, il-persuni jibqaw attivi iktar fit-tul, għalfejn ma naħolqux possibiltajiet għan nisa fuq 50 sena li jaħdmu jew iż-żazax biex jaħdmu. Aħna għanna biss eh, eh, immigranti. Eh, Xini l-istrateġija Ewropea nistaw insibuha? Aħna l-koll naqblu illi zazah li huma mħarġa li għandhom il-kwalifiki għandhom isibu xogħol biex ma jkunux esklużi mis-soċjetajiet tagħna. Din hija xi ħaġa li jekk ma nagħmluhiex se, se tiswinna qares. Din il- il-ġlieda ta' fuq livell ta' kompetizzjoni madwar id-dinja rridu nies li jaħdmu iktar u iktar fit-tul u jaħdmu aħjar. Ġifiri ma teżistix, ma mebda kontradizzjoni bejn li wieħed jaħdem għal iktar snin u anki li jkun hemm ċertu ammont ta' immigrazzjoni lejn l-Ewropa hija ħaġa stramba li fil-Ġermanja hemm madwar miljun post ta' xogħol vojt fil-Renju Unit hemm kważi nofs miljun post ta' xogħol vojt. Ġifieri ma jaqblux eh, id il-domanda u il-provvista fil-qasam ta' xogħol ġifrim ħafna xi jsir f'dan is-settur u jiena nemmen li r-riforma tal-pensjonijiet huwa mezz kif aħna nistgħu insibu soluzzjoni. Nisħaq illi waqt din il-kriżi l-istati membri illi ma ħasbux minn qabel f'dawn il-pajjiżi il-persuni uħorġu bil-pensjoni iktar kmini marna xillom xjamlu dan. U importanti li biex l-Europa tibqa kompetittiva bżon illi nollu il-perċentwali tal-impjegi fl-Europa. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Grazie ħafna, Sir President. Eh, President Barroso, fil-diskors fil tiegħek tal-lum inti semmejt illi aħna rridu nejnu lil dawk li qed joħorġu mill-iskejl sabiex kollhom aċċessa għas-suq tax-xogħol aħna lkoll kemm aħna nafu illi r rata ta' qatt fost dan il-grupp hija għolja ħafna fl-Ewropa, 40% fil-Spanja, 20% fil-Polonja u din ir-rata dejjem qiegħda iktar tola. Milli jidher fil-Polonja l-problema hija in-nuqqas ta' bilanċ bejn irtiġiet li għandu is-suq tax-xogħol u l-livell ta' edukazzjoni u dak li qegħdin jitħarġu fih l-istudenti u żgħażagħ tagħna. Inti taħseb li l-programm ta' Leonardo da Vinci jista' jgħin jew il-Kummissjoni qiegħda tippjana programmi oħrajn sabiex nippruvaw innaqsu l-qatt fost iż-żgħażagħ u l-istudenti tagħna inti x'tista' toffri Aziz Sur Barroso liż-żagħżagħ tagħna Ewropej. Iva, il-qat fost iż-żagħżagħ huwa wieħed mill-iktar problema kbira li għandna fl-Ewropa minħabba li għandna rat ta' aktar minn 20% għalhekk aħna proponejna illi tlet azzjonijiet, use on the move, use employment, kif ukoll um, iktar inizjattivi. Aħna din nippruvaw ukoll nifukaw fuq il- l-skills il-ġodda li għandhom bżonn iż-żazah tagħna sabiex aħna nilqu l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol. Minħabba li sas-sena 2020 hemm bżonn illi jkun hemm iktar kwalifiki għoljin għal 16 miljun xogħol u aħna nfaqna 13 il miljun punt 5 euro sabiex nappoġġaw l-intraprizi u l-żaza, ġifiri jem ċertu miżuri li aħna nistgħu nieħdu fuq livell Ewropew sabiex nikkomplementaw l-miżuri nazzjonali sabiex niġġieldu kontra l-qatt fost iż-żgħażagħ. Ringrazzjakom. Il-kelma li sur President Barroso, jiena ħajkun li kontradixxik minħabba li inti għadek kemet illi hemm bosta miżuri illi qegħdin ikunu implementati sabiex u dawn huma wkoll parti mill-pakkett tal-Ewropa 2020 dan mhuwiex vera. sur Barroso, kif jista' ikun li dan huwa possibbli minħabba li inti tixtieq li tiġġenera iktar postijiet tax-xogħol u tkabbir, inti tista' tkun f'pożizzjoni milli toħloq iktar opportunità xogħol meta jkun hemm iktar tkabbir ġifieri x'qed tagħmel x'qed tippjana li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea sabiex ikollna iktar opportunitajiet ta' xogħol ġodda għaż-żgħażagħ tagħna. Il-Belġju diġà stabilixxa din bħala priorità aħna issa għandna l-opportunità sabiex nieħdu azzjoni x'qed tagħmel il-Kummissjoni f'dan il-qassam. Iva, rrit nfakrek li kienet il-Kummissjoni Ewropea li niedet il-pakket tal-bidla tal-klima u li provajna ninkludu fih anka il-ħolqien ta' opportunitajiet ta' xogħol ġodda minħabba din l-ekonomija aktar ħadra li qed nippruvaw nilħu. U jiena naħseb ukoll li waħda mill-iktar għanijiet importanti tal-pakket tal-Ewropa 2020, aħna poġġejna fil-qalba ta' dan il-pakket il għanijiet tal-bidla tal-klima 20% iktar efficienza fl-użu tal-enerġija pereżempju, 20% iktar ta' dipendenza fuq l-enerġija li sorsi ta' enerġija li jġiddu. Ġifiri aħna għedin nipruvaw noħolqu strateġija għal-ġejjini u aħna dan qed impoġġuh bħala waħda mill-lanijiet prinċipali tagħna ħalli jkollna tkabbir eh, sostenibbli. Ringrazzjakom. Grazzi ħafna l-aħħar mistoqsija issa għas-Sinjor Konsari. Grazzi ħafna Sur President. Iva, aħna tkellimna fuq eh, fuq din il-problema tal-qat u din ukoll taffet ħafna n-nisa. U issa li l-ekonomiji tagħna qegħdin huma midjunin u nafu illi din il-problema da tolqot l-loqsma bħal edukazzjoni u l-kura tas saħħa fejn hemm ħafna nisa li jaħdmu f'dawn is-setturi. Jiena nixtieq nkun naf sur Barroża x'għedin tippjanaw li tagħmlu. Speċjalment f'dawk l-istati membri illi minkejja l-fatt li l-programm tal-Ewropa 2020 jgħat jgħid li aħna rridu niffukaw fuq l-edukazzjoni u l-kura tas-saħħa qegħdin jippruvaw jagħmlu ċertu tnaqqis. X'ħan għamlu aħna f'dawn l-istati membri li qegħdin jippruvaw dejjem naqsu u naqsu iktar ħaddiema ħabba l-kriżi ekonomika. Iva, nafu li għan-nisa żdiedet il-perċentwal ta' għad għal 9.3% meta mqabbla ma tal-irġil din ir-rata jenqas però huwa vera illi il-qad fost in-nisa jista' jħassibna jista' jkun iktar inkwetanti minn dak fost l-irġil. U eh, nafu li aħna din dependu ħafna fuq dawn ix-xogħlijiet ta' nisa allura nixtiequ li nitolbu lill-istati membri sabiex jirriflettu din bħala priorità fil-politika tagħhom u ma jaċċettawx illi n-nisa jinsabu fi svantaġġ f'din is-sitwazzjoni minħabba eh, illi aħna u koll kif nixtieq nfakrek aħna diskutejna dan ukoll ma' ministri li ma' responsabbli għas-suq tax-xogħol. Iġifieri aħna għedna illi r rati tal-qat għandhom ikunu bilanċati bejn dawk ta' bejn tan-nisa u dawk tal-irġiel. Hemm xi stati membri fejn ir-rat fejn l-opportunitajiet tax xogħol għan-nisa huma ħafna inqas minn dawk għall-irġiel. Grazzi ħafna sur President Barroso, nirringrazzjak tal-tweġibet tiegħek u nirringrazzjak ukoll tal-li kont hawnhekk preżenti matul is-sessjoni tal-mistoqsijiet għal kummissjoni naħseb li din kienet seduta interessanti ħafna u nixtieq nirringrazzjakom iżis kollegi tal-li kontu attivi f'din l-aħħar sija. Aħna nerġgħu niltaqgħu f'din is-sessjoni tal-mistoqsijiet mal-Kummissarju Barroso xarti. Ħan nirringrazzjak Sur Barroso. Sellimlek.